I would like to ask everyone to sit down and Ġobkom ħodu. Postkom u nibdew il-votazzjoni. Għalix għanna lista twila ta' votazzjoni fil fat God. That's <laughs> wrong one. <laughs> you we would like to work. nil mela, nilqaw fostna il-membri tal-Ekon u tal-Komitat e- Libe wkoll. Il-Presidenti tal-Ikon u l u wkoll. Iva? Eh, eh. Merci. Grazzi. Grazie Grazzi, President. Staqt najt l-kollegi tal-PPE fil-Komitat Ekon illi imżon e, iħarsu lejn is-Sur Karins. Ħarsu lejn ġobkom. It was a very important information to start with. Informazzjoni vera utli biex nibdew, pera qabel nibdew il-votazzjoni. Nixtieq ninformakom fuq żewġ tibdiliet jekk iġobkom segwu għaliex hija ħaġa importanti. Zewċ tibdiliet fil-lista ta' votazzjoni kif tqasmu l-bira flaxija waħda kompromess B it-tieni mendorali mill-gwe fuq kompromess B fuq il-persentaġġi hija mitluba wkoll mill snd kif ukoll il-grupp tal-ħodor. Vot pożittiv jieħu post il-persentaġġ fit-test kollu. Jekk l mandorali tiġi adottata jew le, Emenda 214, 215, 220, kif ukoll 220 jaqgħu kollha b'konsegwenza ta' dan. Fimtu? L-oħra mendorali fuq kompromess B ukoll, emendorali tal-alde fuq estensjoni tal-membri ta' familjari, illi ħat iġibutata votata t-tielet emendorali fuq kompromess B, ġindikat bizbal tat emenda DV13. L-iktar għal dawk illi qed jindikaw il-vot għal gruppi differenti. Jekk tistgħu segu dan nistgħu nagħmlu jista' jkollna vot elettroniku test eh, l-ewel net, vot eh, elettroniku, test, vot miftuħ. It is not now. There is, there is a problem, it was a... Għan problema, kienet ħaġa qlija fil-fat. Il-kartu ta' votazzjoni tiegħi mhux taħdem. Il-problema li s-sistema kollha mhux taħdem fil-fatt. Nitolbu assistenza Umbat naraw il-kart individuali xelmu jew le. Nerġaw niprovaw. Nerġaw niprovaw le għadu mux għet jahdem. We are calling for the... Mela, nsejħu technicians, nittamaw illi jirnexxilhom ħadmu il-mekkanizmu kalla jkollna diżastru.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 Chair, uh, I think uh, the... President, um, intervent ċar mill-industrija tal-lob tal-jazzart fil sistema ta' votazzjoni. Il-lobbying grajtuħ kien ċar għadu għaddej. Vi, <laughs> we might come up with different conspiracy. Jistaw nkun noħorġu b'diversi teoriji, nistaw nkomplu diskussjoni, pero għadna t-nitnafaw illi li nirranġaw sistema Il-sistema e, tajli biex naqleb il-karti taħt fuq imma ma naf ma ħasibx li jew overu dan. Then I think all of the conspiracy theories ma. Naħseb mela teoriji vera kollha validi. But you know that Libe is Libe is the Imma tafu li l-komitat libe li joħseb dal-affarijiet is-soltu. Il-netor tagħna iva. U meħba lilkom tal-ikon. Tal Uh, yeah. Take, you, you can take the floor if you have any... Iva, testa t-intervjenu, jek kom xie ideja kif nistaw nsewu s-sistema, nir-ingrazzjawkom. Nistaw forse nivvotaw billi nollu dejna. Uh, I would like to ask uh, you for some more patience and... Ħudu ftit paċenzja. Unkunu nafu dal-waqt jistaw xie korreġu s-sistema jew le jekk le nieħdu d-deċiżjoni x'nistgħu nagħmlu. Uh, now we are just uh, received the uh, information. Ġevina informazzjoni illi qed jerġgħu jissettjaw is-sistema u tieħu ħames minuti. Naseb ikun aħjar illi nistennew dal ħames minuti inkella nistgħu noħolqu konfużjoni jekk nħolqu nħaltu l-votazzjonijiet. Nissuġġerixxi li nistennew għodu tkemmu mal-kollegi mill-kumitati l-oħrajn u ġara darba nirranġaw l-affarijiet nistgħu nibdew il-votazzjoni. Thank you. Grazie. Now, uh, we might have the test vote. Mela, nerġaw namlu test, nittamaw l-issa s-sistema taħdem. Nibdew bit-test vote, vot miftuħ. What, what do we have? 59 The Are we sure? Yes, now it is uh, because it is still four uh, positive votes are missing. Għatem erba voti sitt voti pozittivi niqsa. Niċċekkjaw il-kart tagħkom u l-vot tagħkom. Kif indikat? Yeah, no, uh, two is, is still missing. One, is missing. U tanna biħet niqes, imbuttaw għafsu, għafsu iktar il-kard. U tanna wahda niqsa. Ivverifikajtu il-kard u l-vot ta'kom. Mine is working tiegħi taħdem qiegħda. Ja, we close the vote. Votazzjoni magħluqa. Tajjeb. Tajjeb wis nistgħu nibdew. Dejjem nkunu effettivi kemm jista' jkun. Kompromess A minus AA il-ħodor irridu Vot maqsum fuq l-ewwel parti. Kontra. Vur. Taddi. It-tieni parti. Favur. Kontra. Niverifikaw mod elettroniku. The vote is closed. Vot malu. 35 favor, 27 kontra. Jaddu. Kompromess A, l-ewel parti. Minu favur. Minu kontra. Astenzjonijiet Taddi. Tieni parti. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Taddi. Tilet parti. favur, kontra, kon assessjonijiet nivverifika b'mod elettroniku x'ma kienx ċar. Ja, it's Malu? Nej, 30 favur, 30 kontra. Taddi. Baba parti. Kontra tajt il-President. Astenzjonijiet. Rabba parti. Rabba parti. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Ma taddix. Nivverifika. Yeah, it is closed. Vot malu. Ollu dejkom għaliex hemm ħafna voti fu madwar il-kamra. Issa jmiss 184 favur kontra astenzjonijiet ma taddix. 187 anzi 188 favur 188 kontra astenzjonijiet taddi Mitejn u wieħed. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Ma taddix. Mitej u tnejn. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Nivverifikaw. Mitej u tnejn. Yeah, it's closed. This 30 plus, 33 minus. 30 in favor, 30 in contra. What are these? Għana tlet emendi orali. Ja tradizjoni tal-Komitat Ekon li nibdew b'emendi orali, kompromess B. L-ewwel waħda min qed jappoġġa kienu kontra astensjonijiet nivverifikaw. Votazzjoni maluqa. Seba' 27 favur, 36 kontra, ma taddix. Emenda orali 2 emendora li gwe u ħodor kif ukoll l-essendi minu favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Emend orali tlieta mill-alde minu favur minu kontra astenzjonijiet ma taddix kompromess tlieta ma t-tiqisu kolli mendi orali inklużi minu favur kontra astenzjonijiet taddi. żewġ paġni oħra 225 The others are uh, falling and we have 225 225 minu favur kontra astenzjonijiet ma tardix 226 favur kontra astenzjonijiet ma taddix 227 favur kontra astenzjonijiet ma taddix 233 favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Vot malu. Hamsa favur, 38 kontra ma taddix moċċar. Kompromess ċe minu favur ċe kontra għad għaddaddi. Kompromess D minu favor, minu kontra, astenzjonijiet daddi. Kompromess E emendorali emendorali l-ewel parti minu favor, kontra astenzjonijiet ma taddix nifverifikaw pero ma taddix jek tu t-verifikaw nifverifikaw vot malu Tlieta 23 favur, 39 kontra. Emend orali tlieta minnu favur, Emendu li tnejn nejn minu favur. Kontra. Astenzjonijiet. Ma taddix. Emendura li t Kompromess kollu kemmu minu favur. Minu kontra. Astenzjonijiet. Taddi.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 Niskelmu fuq il-paġna 15-19, kompromess F, minu favor, minu kontrassa, astenzjonijiet, unrajt adottat. To, uh, we have 200, uh, we have 200. Anna, metej, u għetu sabajn favor. Minu kontra, astenzjonijiet maddiex. Nitċekjaw, naraw. 271 ħan nitċekjaw. Għalaqna il-vot. Maddiex, ma konna veċin. Kompromess ġe fuq artiklu 8. Minu favur? kontra, astenzjonijiet, alright, għadda. 283 it-tieni parti minu favur. Minu, minu favur. Issa minu kontra. Astenzjonijiet. Forsi ma fejn iċċekkjawh. Nċekjaw. Ok, so close. Tajab, vot malu. Iva, bitċar maddix. 285 issa, minu favor, minu kontra. Astenzjoniet maddix. 287 favur. Kontra. Astenzjonijiet. Adottat. Kompromess he. Minu favur. Minu kontra. Astenzjoniet adottat. Kompromess i f'artiklu 10. Nerġgħu l amenda orali minnu favura din l-amenda minnu kontrija. Astenzjoniet. Maddix. Vot maqsum f'żewġ partijiet. L-ewwel parti minnu favur Minu kontra. Astenzjonijiet. Għadda. Mod ċar. Tieni parti issa. Favur. Kontra. Issa. U astenzjonijiet. Adottat. Kompromess je issa. Nibdew. Nibdew bl-emenda orali għal darboħra minnu favur u minu kontra. Astenzjonijiet maddix. Neċċakjaw. President, inti tixtieq li nieħdu vot fuq amenda 301 jew nkella ġisana bżuħa din taqa jekk aħna naddottaw kompromess E ċejt il-President, jekk intom għab l istess mat allura eh, biznija biħsib. Palissa qed nitkellmu fuq l-emenda orali tal jie. Niftħu l-vot. Nagħlqu l-vot. 30 uh, plus and 27 minus is adopted. Dan għadda. It-tieni emenda orali minu favur. Minu kontra. Jidu nċekjaw għatan. Mela, t-tieni emenda orali. Vot maluq. Uh, can I ask 20. where you think we... President nista, saqsik fej edin, jina naħseb li naf nafej edam għandi dubi tija jissa. Aħna għat nitkelmu fuq kompromess ġetajt il-president. Je, t-korreġi l-anfisa president u għabbazi ta' tradizzjoni tal-komitat liħor, aħna għet niddiskutu l-amendi orali u qed nivvotaw l-ewwel għal l-emendi orali u dan għal it-tieni amenda orali qabel nivvotaw il-kompromess. The, the, it might be the problem that, as I mentioned at the beginning... Palma għed fil-bidu jista jkun li jem tradizjoni differenti, skumitati differenti, ma għawnek aħna qed nibdew bl amendi orali. Mbaħt, kif nkunu nafu, wara nivvotaw għal-kompromess kollu. Ġifieri bħalissa nittrattaw it-tieni amenda orali. Tajjeb? senjura President, aħna m'għandniex it-tieni amenda orali fuq il-karta tagħna. Iva, hemm tgħid il-President hemm amenda orali. L-ewwel amenda nista' naqra wkoll mill nista' naqra mit-tnejn, nista' naqra t-tieni amenda wkoll tgħid il-President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 Issa qed qegħdin fuq il-vot maqsum tal-kompromess l-ewwel parti minnu favur. Issa wara l-amendi orali qed nifvotaw fuq il-kompromess. It was rejected. It was rejected. Uh, Vi, uh, vi voted for the two oral. Aħna votajna għaż-żewġ amendi orali u issa qed nivvotaw fuq il-kompromess f'żewġ partijiet. Qed nitkellmu fuq l-ewwel parti tal-amenda tal-kompromess. Mela, minnu favur. L-ewwel parti tal-amenda tal kompromess. Minu kontrassa. Astenzjonijiet jgħaddi biċ-ċar, b'mod ċar. Issa t-tieni parti favur kontra, astenzjonijiet adottat. Kompromess ke issa mill favur minu kontra. Astenzjonijiet jaddi. Amenda 309 minu favur u minu kontra. Astenzjonijiet maddix ma ditx. 310 għalix 309 ma mela ma favur issa, issa kontra astenzjonijiet ma ma ma, ma taddix din amenda. Kompromess L issa għal darbohra għanna vot maqsum l-ewel parti minu favur Minu kontra. Astenzjonijiet. Jaddi sa tini pajti minu favur. Kontra. Astenzjonijiet. Nistaw nitċekjaw b'mod elettroniku issa. Kompromis L. Eh, Kompromis L tajt il-President it-tieni parti. <laughs> No. <laughs> ok, uh, electronic vote is closed. <laughs> Il-vot elettroniku għamalu issa. Nistaw nsibu xie teori oħra. Close. Yeah, it is. Uh, Il-vot maluq 34 plus u 28 sinjal tal majna ġviri għaddiet din l-emenda. Issa, issa naddu għal 321 minn favur. Minu kontra. Assenzjonijiet ma taddix. Kompromess emme minu favur, minu kontra, astenzjonijiet u taddi b'mod ċar. 329 għadzi minu favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Nistaw nar nitċekjaw. 329 għad nitċekjaw mot elettroniku. Palessa. Nħawdu iktar l-nis tajt il-president il-vot malu. Allura dan ma jaddix. Issa kompromess enne Menu favur Menu kontra astenzjonijiet u dan għaddottat. Amenda Tlieta tlieta disa minu favur. Minu favur. Issa minu kontra. astenzjoniet mm. Ma dix. 340 favur. Kontra. Astenzjonijiet ma dix. Ma dix.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 2 to 5 we voted to. Nejn tnej ħamsa din xaħġa l-votajna fl-imkien, għabel ġurma nġarfejn nerġaw nivvotaw. Mal-għura li jmiss issa 352 favur, minu favur. Minu kontra. Astenzjonijiet. Rridu narawa din b'mod elettroniku. U l-vot maluq. 39 favur kontra 21 allura taddi. Issa, kompromess o, amenda orali, minu favura din, minu wa kontra, astenzjonijiet ma taddix. Għandar boħra għanna vot maqsum fuq il-kompromess, l-ewel parti minu favur u minu kontra. Eh, minnu favur it-tieni parti issa u minnu kontra astenzjonijiet u din adottata wkoll. Have amendment 244. Amenda 244 tieni parti. Għandkom din amenda? Minnu favur? Minu favur, tnej erba erba, tini parti minnu kontra. Astenzjonijiet ma tad ma taddix. Amenda 58 no favur. Minu kontra. Astenzjonijiet tardi din 59 no favur. Kontra. Astenzjonijiet adottata b'mod ċar sa kompromess. Pe favur. Ma favur minu kontra. Astenzjonijiet adottata. U għal-astant għanna mendi oħra illi għet jaqaw. Issa kompromess E illi imis 6 pages more or less. Sitt paġni tgħid il-President. Kompromess E artiklu 31 33 Hawnhekk ukoll għandna amenda orali mill-PPE minu favura din l-amenda orali, minu kontra, astenzjonijiet adottata biċċar. Issa rigward l-amenda ta' kompromess minn favur minnu kontra astenzjonijiet għal darboħra tgħaddi biċ-ċar b'mod ċar. Issa imiss amenda 424 minu favur minu kontra astenzjonijiet tardi. Nistgħu narawha b'mod elettroniku, però għalija kienet dottata b'mod ċar. Il-vot magħluq. 39. u 39 favur, 21 kontra, dottajnija. Issa, 428 minu favor din l-amenda, minu kontra. Astenzjonijiet ma taddix. Aw bosta minn dili għati għaw, jita president Kompromess R. Għanna numri ta' paġni differenti ta' jita president nħarsu li kompromess R issa minu favur Iva. Jiena naħseb illi għanna nivvotaw fuq amenda 154. Jek joħġbok, tajsa President, erġajt. L-amenda 154. Can, can you help us to find this? Tista tejna forsi nsibu din l-amenda?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 Aħna podġejna referenza għal dinna l iktar aktar tard, għaliex ser kunu qed nivotaw fuq aktar tard sewa. It was adopted. The, the oral amendment. Then, correct. Then we vote on this one, Mr. <laughs> there is the consultation is still going on, as you see. Nisaw taraw għadna għad nikonsultaw bejnietna. L-opinjonija iva li irridu nivotaw fuq dan il-punt u għandek raġunu proset mela. Fur emenda. Dan jiġi qabel emenda 432. Qed nitkellmu fuq artiklu 27 imma n-numri tal-paġna huma differenti. Amenda 154. Tistaw sibtuha. Issa minnu favura. Minuta, il president għaliex mhux il-gruppi kollha sabu tunnel. Uh, eh, who's against? Meno kontra. Astenzjoniet. Ma taddix u grazzi tassew eh, tal-li fakkajtna fuqa issa. Emis kompromess erre. Meno favura u meno kontra. Astenzjoniet u din di. li miss amenda 444 u 445 flimkien minu favur. Minu kontra. Astenzjonijiet ma taddix. Issa. Nistaw narawa din mot elettroniku. Erba, erba, erba, erba, erba, hamsa. Naraw b'mod elettroniku. Il-vot huwa magħluq. U ma tgħaddix 24 favur 33 kontra. Amenda 450 issa minu favur. Minu kontra. Astenzjonijiet nistaw narawħu kol mod elettroniku għalix mu ċar. Il-vot malu. Wieħed u tletin favur u 28 kontra u għal daqstant jgħaddi. 451 minu favur, minu kontra, astenzjonijiet ta' din l-amenda. 449 minu favur minu kontra astenzjonijiet u jaddi 452 minu favur minu kontra astenzjonijiet ma taddiġ din 78 favur kontra astenzjonijiet adottat. Issa ngħaddu għal 79 u 35 ta' DVE dawn huma l-istess favur issa kontra astenzjonijiet tgħaddi din. 453 minnu favur minnu kontra astenzjonijiet ma taddix. 455 le, tejt president 400 ħamsin minu favor minu kontra astenzjoniet ma taddix Erba' ħamsa ħamsin minu favor. minu kontra astenzjoniet u ma taddix naraw mela b'mod elettroniku 455 neċċekjawa elettronikament. Fot malu. Fot malu. Naraw il-rizultat. U taddi b'mod ċar 38 u 21 kontra. Li miss issa kompromess essa minu favur minu kontra astenzjonijiet nadottawa 6 Five is the next 465 li miss favur Erba' mija ħamsa u sittin, erba' mija sitta u sittin, minu favur. Minu kontra. Astenzjonijiet. Ma taddiġ din. Erba' mija seba' u sittin, favur. kontra, astenzjonijiet, nistaw naraw għab mot elektroniku din u koll. 467. Il-vot maluq u taħdi dib 37 favur u 21 kontra forsi jekk tollu jdejkom sewa, tollu sewwa sewa aħjar, għax kultant ma narom sewa. Mela, 468, favur. Minu kontra? Astenzjoniet. Taddi. Nistaw naraw mod elettroniku. Il-vot maluq. 30 favur, 28 kontra allura tgħaddi. The next one who is in favor? 469 minu favur, minu kontra. Astenzjonijiet u din tgħaddi wkoll. Amenda 80 minu favur, minu kontra. Astenzjonijiet tgħaddi. 470 minu favur, unu kontra astenzjonijiet. Nistaw naraw mod elektroniku din. Il-vot maluq 28 kontra 29 eh, favur skużani u 29 kontra l-ura ma taddix. 471 li mis minu favur minu kontra. Astenzjonijiet nistaw naraw mod elettroniku. għaw ammont ugwali ta' favuru kontra. Fil-fatt, Vot malu 30 favur 25 kontra għal daqstant taddi 72 minu favur minu kontra astenzjonijiet ma taddix bitċar 473 favur kontra astenzjonijiet naraw b'mod elettroniku. 473 nitċekjaw b'mod elettroniku il-vot maluq. Jekk jaġobkom qollu id-dejkom sewwa għaliex ċara, riżultat huwa ċar ma mill-ledejn ma kienx ċar. 474 minu favur. Minu kontra. Astenzjonijiet ma taddix din. U dan skont idejkom, nċekjaw ma. Jek tollu idejkom sewa tejnu l-proċess. The vote is closed. 34 in favor. 34 favor. 33 kontra, allura taddi. Mela, 475 dawk favur, kontra, astenzjonijiet taddi. 81 dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet taddi. 82 dawk favur. Dawk kontra. Astenzjonijiet taddi. Kompromess te. Ikopri u kol 83 u 476 sa 78 dawk favur. Dawk favur kontra. Astenzjonijiet taddi. Issa, eh, naqbżu għal deve 37, emenda 479 dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet. Niverifikaw punt elettroniku. Mm, xiftit jew is nofs il-grupp pero mhux ċar. Votazzjoni maluqa. 31 favur, 25 kontra, din taddi. 84 dawk favur. Kontra. Astenzjoniet. Il-problema i illi mux etnaraw ħafna idejn. Nifem eh, da xetiġi, pero niverifikaw mod elettroniku. Mela, 84 mod eh, vot elettroniku. Votazzjoni mal-għam. 37 favur, 20 kontra. Differenza kbira, pero ma kienx ċar mill-idejn. Mela 85 dawk favur kontra. Astenzjonijiet taddi. Deve 38 dawk favur kontra. Astenzjonijiet taddi. Deve 39 favur kontra. Astenzjonijiet taddi. 480 dak favur kontra. Astenzjonijiet taddi. 481 dak favur kontra. Astenzjonijiet niverifikaw. Mela. 481. Votazzjoni maluqa. 27 favur, 29 kontra ma tadix. Kompromess u dawk favur. Kontra. Astenzjoniet, taddi. 493 dawk favur kontra Astenzjoniet. ma taddix xtaqt infakkarkom illi għanna l-interpretazzjoni għal 10 minuti 12 minuta oħra biss nipruvaw intemmu sadakizm ħin inkella jkonna nkomplu l interpretazzjoni mela deve erb'ajn, dawk favur kontra astenzjonijiet adottat. 494 dak favur kontra. Astenzjonijiet, niverifikaw malaj malaj, vot nominali. 27 favor, 29 kontra, ma taddix. 495 dak favur, kontra, assenzjonijiet taddi. 496 dak favur, kontra. Astenzjoniet ma taddix. 497 dak favur. Kontra. Astenzjonijiet ma taddix. tminja dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet ma taddix. 499 u 88 dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet. Taddi. mija, favur. Kontra. Astenzjonijiet ma taddix. 500 favur kontra. Astenzjonijiet ma taddix. 502 favur kontra. Astenzjonijiet taddi. Nivverifikaw. Votazzjoni maluqa. 23 favur, 32 kontra, din ma taddix. 503 dak favur, kontra. Astenzjoniet ma taddix. 504 favur. Kontra. Astenzjoniet ma taddix. 505 favur kontra. Astenzjoniet ma taddix. 89 favur. Kontra. Astenzjoniet. Taddi. Kompromess V favur. Kontra. Astenzjoniet. Taddi. 515 dak favur. Kontra astenzjonijiet niverifikaw. 515 il-votazzjoni għamaluqa. 24 favur, 29 kontra, bekk din ma taddix. 516 dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet, ma taddix. Nivverifikaw. 516. Verifika. Tajjeb. Votazzjoni maluqa. 32 favur. 21 kontra. 517 dawk favur. Kontra. Assenzjonijiet, ma taddix. 447 dawk favur kontra astenzjonijiet ma taddix 520 dawk favur komment mux fuq il-mikrofonu le dawn votajnijom fl-imkien tal-2044. Issa, għedini votaw 520 dawk favur kontra astenzjonijiet ma taddix. 521 dawk favur kontra astenzjonijiet ma taddix. 522 dawk favur kontra astenzjonijiet taddi. Issa nara Nessi 523 dawk favur u 524 għandkom raġun. Mela, favur jekk joġabkom, ollu jdejkom favur kontra. Astenzjonijiet taddi. Abbażi tal-idejn li rajna. 525 u 26 dak favur. Kontra. Astenzjonijiet taddi. 527 u, u 530 dak favur kontra, astenzjonijiet taddi. 528 dak favur, kontra, astenzjonijiet taddi. 529 dak favur, kontra. Astenzjonijiet niverifikaw. 529 niverifikaw mal-MRI. Votazzjoni maluqa. 30 favur, 22 kontra din taddi. 531 dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet. Nivverifikaw. Jekk joġobkom. E, provaw segu l-votazzjoni għal diffiċli naraw. Votazzjoni maluqa. 30 favor, 22 kontra din taddi. 532. ċara ni? Pero, kena minn qasidin, tajt il-President. Mela, 532 dok favor? Kontra? Astenzjonijiet taddi. 533 dok favor. Kontra. Astenzjonijiet taddi. 92 u deve 42. Jekk joġobkom. Jek niverifikaw 533. Jekk joġobkom, ollu idejkom. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa. 33 favur, 21 kontra 92 u Deve 42 dawk favur kontra astenzjonijiet taddi Deve 43 dawk favur kontra astenzjonijiet ma taddix 534 dawk favur kontra astenzjonijiet nivverifikaw nivverifikaw Votazzjoni maluqa. Għaddit. 32 favur, 20 kontra. 535 dawk favur. Kontra. Taddi. 536 Dawk favur. Kontra. Astensjonijiet ma taddix. 93 dawk favur. Kontra astenzjonijiet taddi 500 anzi le 539 u 540 dawk favur kontra astenzjonijiet taddi 542 dawk favur kontra astenzjoniet taddi. Juri 30 dawk favur kontra astenzjoniet ma taddix. 544 li jmiss għalli ġivvotajna għal taqbel, 544 dawk favur, dawk kontra, astenzjoniet ma taddix, kompromess we dawk favur, kontra, astenzjonijiet taddi. Issa nal premessi design favu. kontra astenzjonijiet taddi design, favur kontra tgħaddi, taddi design favur kontra tgħaddi, seba' design favur kontra astenzjonijiet taddi Kompromess xe fil-premessi dawk favu. Kontra. Astenzjonijiet jittaddi 99 favur. Kontra. Astenzjonijiet taddi. 100 favur. Kontra. Astenzjonijiet ma taddix. 101 niverifikaw. 100. Votazzjoni maluqa. 26 favur, 23 kontra. Tadi. 101 favur. Kontra. Astazzjoniet tadi. Emenda 2. Favur. Kontra. Astazzjoniet tadi. 102 favur

kontra, astenzjoniet taddi, deve erba favur, kontra, deve erba Lema ma jaqax, mela, favur, kontra, astenzjoniet taddi, deve hamsa favur, kontra, Interpretazzjoni tiqafaw. 106 in favor